Voilà, alors nous reprenons le débat et je donne... Tajja pues, mela, morlula dibattitu issa issur dalli. As I have already had the opportunity to state. Kif jena diġa kelli ċans nejt, kem li l-Komitat Agri UMV jena ma nistax ma nejt kem jena dispjaċut tal-falliment tal-konċiljazzjoni minkejja l-akbar sforzi tana biex nilħu ftajim. Ninja ħasra kbira x'konna mxejna ġmielu dawn l-aħħar xhur fuq il-kwistjonijiet tal-ikel ġdid. Iħan fakar xi wħud mill-elementi fejn kellna ftejjin ċar u fejn daq li kieku ġew adottati kienu ħawassu għal ħafna titjib għal leġislazzjoni li għandna bħalissa fis proċedura ċentralizzata għal proċedura ta' ikel ġdid li għamel streamlining tal-proċess alimentari waqt li fl-istess jinkun hemm sikurtà tal-ikel. Il-proċessar tan-nanomaterials kif ukoll il-materjal li jinteffa fuq is-suq anki minn qabel fuq is-suq. U il-faċilitazzjoni tal- Um, dan il-prodotti li kunu um, studijati illi jiġu li jintafaw fissu imma dawn iridu jkunu wkoll zaminati eh, mill-xjentisti u d-xjentisti jdu kooperaw bejnietom. Rridu nejnu illi kun hemm il-rikamar ta' dan li keġdid minnar ma nikkompromettu s-sikurtà tal dan il-fajl jeħtieġ l-attenzjoni sieħa tagħna biex dawn l-elementi kollha jitlu fis-seħ mill-aktar fis u dawn serja jiġibu magħhom f'benefiċċji kbar f'kemm termini ta' protezzjoni ta' konsumatur kif ukoll innovazzjoni fil-qasam tal-ikel. Jiena nittama għalhekk illi nkunu nistgħu nikatturaw il-momentum u l-pass qawwi tal-negozjati fi żmien qarib. Il-falliment tal- dan id-dossier li nagħlqu dan id-dossier ġi anki fid-dawl tal-progress li għamilna fil-ħinijiet bikrija ta' bil-lejla, fil-ħodu għansi. U nittama illi nkustaw nkun komplu fuq dak li aħna ftem fuq l-2010 li konna edna li ħajkun hemm sospensjoni temporanja l-ħames snin għat teknika tal-Unjoni Ewropea tal-dawn tip ta' u il-proibizzjoni fuq il-animali klonjati kif ukoll il-sperma u l-embryos li jiġu minn min dawn l-animali. Dan, huwa jirrifletti is-suċċess ta' li kien hemm fil-konċiljazzjoni mal-Parlament u l-Konsil. Aħna rridu nsibu ftejmi li tiġi implementat u wieħed li huwa ġustifikat u proporzjonat. Il-Kummissjoni għal-esta li toħroġ proposta komprensiva wara l evalwazzjoni ta' impatt meħtieġ. President, membri onorevoli, jiena nilqa il-ton ta' konċiljazzjoni ta' Sur Pitella kif ukoll presidenza aħna irridu nirriflettu mod kollettiv fuq il-passi li jmiss u jiena lest illi niddiskuti ma'kom u mal-Konsil fuq il-xenarji possibli li aħna nistaw naqbdu biex nitrattaw dawn il-kwistjoni tant importanti biex naqbdu fuq proċess illi ser jiggarantixxi riżultat pozittiv dan tip ta' riflessjoni tista' twassal għal eh, triq għas-suċċess u żewġ fajs biex iż-żewġ konsumaturi kunu jistgħu jaħżdu il- frotta dana kollu. par Madame Ayuso pour minutes. Mela, issa naddu għas Signora Ayuso. Grazzi, Signora President. L-ewel punt. Il-nishti nishtiq nirringrazzja l-Komissjon, il-Komissarju u l-Presidenza ta' dak li għamlu dinja regolament li huwa kruċjali li ma ġiex finalizzat fl-aħħar mill-aħħar. Dan dan hija kwestjoni li tqajjem ħafna passjoni u diffiċli tkun razzjonali u pragmatiku dwar, dwar din. Aħna qed nagħmlu pressjoni fuq l-agri-food business biex ikomplu jaħdmu fuq dan ir-regolament li obsolet qed naraw li dawk li jipproduċu jaraw xandom xiamlu meta hemm spejjeż żejda. Ma nistgħux naddu leġislazzjoni li ma tistax tiġi implementata għax aħna qed nitqu bil-konsumatur taħasra li ma, l-ħaqnix ftejim għax din mhix fuq tikketjar u bisu cloning u fuq l-offspring imma wkoll fuq li li ġimportat minn pajzi terzi nanomaterials u wkoll hawnhekk ma laħaqniex lebda ftejim, u dawn huma kwistjonijiet importanti għal konsumaturi u anki għall agri-food business meta niġu għal su ewlieni imma anki eh, għall-innovazzjoni. Cloning hija kwistjoni li hija mhux faċli biex nikon erba paragrafi f'regolament, miex dak li rridu biss, rridu proposta li titratta il-kustjonijiet kollha ta' cloning u ta' sigurezza tal likel u anki li jkollna data tajba xjentifika. Il-Kummissarju għallinna li u għet jagħmel minn kollox biex niġu naslu għal proposta u jiena nara li din il-proposta eh, titħol fis-seħun il-qawa. il il qawa Issa għanna l-sur lajna. President, komissarju, kollegi, jina kelli esperjenza ta' bosta negozjati fil-parlament imma din il-konċiljazzjoni li damet ħafna hija xi ħaġa li musa ninsa, musa ninsa daqshekk malaj, ġifieri. Sfortunatament jidżer li ġejna minn żewġ pjaneti, hawnhekk fil-Parlament irridu naraw il-bżonji tal-konsumaturi, mentri minnaħa l-oħra għandhom l-interess tal-industrija tal-agrikoltura u tal-laħam. U għalek, minħabba dawn id-differenzi ma stajniex nil-ħu ftejim. <laughs> Ħasra. Issa unnek għanna vojt fejn titħol il-leġizlazzjoni tal-ikel, vojt li rridu nimlew mal-ar kem jista' jkun. Is-sur Pitella kien ċer u s-sinjura rapporter u kol bit-tim kollha tagħhom fin-negozjati ħadmu ma irridu aħna nimlew dak il vojt Komissarju Dalli, inti trid tiġibinna żewġ proposti fuq waħda fuq li kell ġdid għax aħna iva qbilna fuq in materials u proċeduri tal-importazzjoni minn pajjiżi terzi. U mbagħad hemm il-cloning. U ma rridux li dawn il-prodotti ikunu fuq is-suq Ewropew, l-inqas li rridu hija li jkunu tikkettjati biex il-konsumaturi jkollhom l-għażla. Nittama li inti ikollok proposta fuq dawn il-linji demen. Issa għanna l-Sinjura Lepage. Grazzi, Signora President. Lej eh, nibda biex nifraħ li eh, Sur Pittella u daw kolla li għamlu negozjati għax għanna pozizjoni sħiħa. Dan kien trialogu pjuttost twil, dan kien l-unika ħaġa pozittiva. Il-fat li l-Parlament Ewropew kien maqut fej jidħol id-dritti tal-konsumaturi, u għalhekk aħna qegħdin hawnhekk, itallawna hawnhekk. Iżda rridu nimxu ktar il-qoddim, ma nistux noqogħdu nagħtu t-tort lil ħafna nies, imma meta aħna niġu biex ninnegozjaw fejn il-Parlament ikun għamel ħafna, huwa wisq Irridu nistaqsu li nanfusna jekk iva tajjeb li nittikettjaw dawn il-prodotti li nbijaw fis-suq Ewropew meta l-għażla tal-konsumatur hija fondamentali taħt il-liġi Ewropea mhijiex aċċettata għax jagħtuna ħafna skużi li veru huma skużi biss. Aħna mhix qed niksru l-liġi tal-WTO. Aħna ma nistawx nittikketjaw, nistaw nittikketjaw, imma ma jirdux jagħmlu hekk kif qal is-Sur Joe Linen. Hemm interessi oħra barra dawk tal-konsumaturi jridu nagħmlu progress malajr għax din il-kwistjoni tal-cloning hija elementi ħor li dejjem jużaw bħala skuża biex ixxekklu l-istituzzjoni Ewropej u għalhekk ikun hemm nuqqas ta' fiduċja, fiduċa fiduċja fl-istituzzjonijiet dwar l-ikel li għandna fis-suq Ewropew. Il-cloning hija xi ħaġa urġenti, għandna pożizzjoni ċara biex nipprojbixxu dawk l-affarijiet u dawk naraw il-konsumaturi xiridu u niprojbixxu l-ikel li jiġi il cloning Grazzi. Issa għanna l-Sur Stevenson, minuta. Signora President, wara dan kollu wara sentejn, issa memx ftajim dwar l-agreement. Matul il-proċedura ta' konċiljazzjoni jiena għattilom imma ma ridux jilħu kompromess u għalek veru dizastru issa ġajna fejn konna aħna tlifna ħafna ħin, tlifna ħin għal leġislazzjoni fuq dalik il-ġdid il-konċiljazzjoni il ġdid il-konċiljazzjoni huma mekkaniżmu importanti fil-proċess ta' leġislazzjoni imma ma jiswew xej jekk il-parteċipanti mhumiex lesti li negozjaw u li jilħu kompromess. Jekk il-Parlament ma kienx jagħmel hekk, jagħmel kif ikun, allura ma kienx ikonna regoli li huma ġernati. Issa rridu morru lura għall-1997 regolament ta' likel li mhuwiex aġġornat. Jekk il-Parlament irid juri li hemm leġislatur li għandu seta għalek jina naħseb hawnhekk rajna x'istem il-Parlament u x'ma jistax jagħmel. Issa il-Kummissjoni trid timxi l qudiem biex naraw x'inhi il kwestjoni tal-cloning. Nittama li l-MEPs jaraw l-iżbalji tagħmel għax inkella l-Ewropa se soffri jekk aħna ma nilħaqgħux ftejn fuq dawn il-kwestjonijiet prinċipali. Issa Bart Stas. Grazzi, Signora President. Jina naħseb Sir Leinen għamel punt validu ħafna. għawnek ninsabu f'post fej ma nistawx nħu deċiżjoni hemm l-agrikoltura tal-ikel u mbagħad hemm l-interess tal-konsumatur hawnhekk il-problema u aħna bħala parlament diġà għamilna l-isforzi li nistgħu għandna rapporter nixtieq nifirħilha għal dak li għamel ħdimna ħafna u rejna kemm aħna flessibbli kemm aħna lesti li nagħmlu konċessjonijiet imma qatt biżejjed. Issa li qed naraw approċ tal kunsill li juri li memx flessibilità kemm minnaħa tal-Kommissjoni imma imma kienem mar minn wara il-Kumitat tal-Konċiljazzjoni, il-Kummissarju Belġan li kienem dak iż-żmien. Aħna smajna diskorsi fejtaw raġuni ħafna, ħlejna ħafna żmien u rridu nistaqsu l-Kummissjoni biex jagħmlu proposti ġodda fuq eh, l-ikel ġdid. X'ikun hemm f'dawn il-proposti rridu naraw għax dak kellna ftejjim rridu naraw fuq l-annimali li ġu klonjati Issa, jina nixtieq li dan isir fil-ħin stipulat marri li dejjem eh, niprokrastinaw u ma namlux dak li għanna namlun ma rridux li tieħu ħafna tul un battadjanġ leġislatur ieħor u għalhekk aħna f'dan il-Parlament irridu nikkonkludu dan issa. Grazzi, issa l-żewġ minuti għanna l-Sinjura eh, Leotard. Nixtieq nirringrazzja minn qalbi il-kollegi fil-Parlament għal mod unanimu tal-appoġġ tagħhom sal-aħħar minuta. Għandi ammirazzjoni kbira għall-ambasċatriċi Ungheriża għamlet mill-setat u anke sur Dalli u koll għandu pjanijiet pjuttost ambizzjoni veru malħaqnix fejn fuq cloning u l-annimali li jiġu klonja. Ġifiri, n-nies hawnhekk jistaw jistaw jixtru prodotti tal-ikel minn annimali li ġu klonjati u għawnek qed nitkellmu fuq li qed nitkellmu proibizzjoni fuq iż-żar tal-annimali li ġu klonjati ma nis ma rridu lebda kompromess fuq dawn l-affarijiet. Il-Kunsill u l-Kummissjoni urrew li musse kunu jistaw jamlu dawn taħt regoli tal-WTA. Is-Sur Daħud għal fil-Parlament li gwerra tal-kummerċ tinħolla umbat. Jina kont sorpriza met, meta rajt dokument segret mill kunsel li għandi fideja li juri b'mod ċar dan ġej mis servizzi legali tal kunsel li jgħid li żar u li tipprojbixxi iż-żar tal-annimali li ġu klonjati. Skont il-WTO huwa minnu dan jista' jiġi ġustifikat fuq bażi tal-konsumatur u tal-etika. Għandi mistoqsija għal kunsil Dan id-dokument xi ħaġa li l-Istati Membri kollha kienu jafu dwar jekk iva. Għaliex bqajna ngħidu World Trade Wars, ġifier il-gwerer fuq il-kummerċ fid-dinja. il-gwerer fuq il-kummerċ fid-dinja. il kummerċ fid dinja dan kienet l-iskuża biex ma tilħuqux kompromess mal-parlament dawn ir-reġunijiet forsi kienu dan il-negozjaturi forsi ma kienux jafu, jekk ma kienux jafu b'dan id-dokument huwa skandlu għalhekk kena argumenti ħżina żbaljati surdalli irridu li kunem regoli malajr kemm jista' jkun lesti li nikkooperaw u nittama li nsibu soluzzjoni u jiena se ngħaddi dan id-dokument l kunsill. Issa, grazzi tajtek naqra żmien iktar għax kont rapporter. Sinjura Lapax, signora Lapax, trid kummenta jiena ħafna mistaġba b'dak li qalet is-Sinjura Lieter u l-istess nerġa' nsaqsi l-istess mistoqsija. Jiena nixtieq naf mill-Kummissjoni jekk kellux dan id-dokument għal ġimat aħna dem għalunna li se jkun hemm gwerra ma' WTO, dak li għalina Mr. Daguli ma' kunux nistaw imbijaw iktar ajruplani, jekk aħna konna nieħdu d-deċiżjoni, issa aħna għandna karta li hija legali li qed tajt l-oppost. Il-mistoqsija tiegħek hija lir-rapporter u lill-kummissarju. Tista' tagħti l-opinjoni tiegħek. Grazzi, grazie President, kollegi. Naħseb il-Kunsill issa iktar mill-li dak jagħmel is-soltu. Li aħna il-Parlament li qegħdin jirrappreżentaw iċ-ċittadini li tellgħu hekk. Ġifieri jekk il-Parlament kompli jisħa mal-Kommissjoni kif ukoll fil-sala hawnhekk illi tgħid illi l-laħam klonat mhux uċċettabli e, mela irridu naċċettawha din, irridu jaċċettaw din. Din l-għażla li hija negattiva ħafna l-industri hija minħabba l-Kunsill. it tekst li jek neħu biċċa tal-parti klonata u affarijiet oħrajn kieku jiġi approvat maġġoranza kbira l-Konsil ma dan l-istess konsil illi minna jgħid illi wieħed nirliberalizza kollox u minna ħat jgħidilna biex inneħħu l-mejdin mill-industrija ta' tessut jax ma jridx illi jagħti l-informazzjoni tajba l-konsumatur u dan qiegħed klinna xogħolna għaliex u ma jridx illi fuq it-tiketta ta' oriġini tal-prodott ma jridx l informazzjoni tajba li tajt l-konsumatur minn fejn li kellet jiekol imma jidan li jtamu l konsilu jina jiena ingrazza s-sur Pittella tal izzam l nur tal-Parlament, tal-MPs kważi kollha biex biex daw ma jaċċettawx dak li jridu l-Konsil. Ringrazzja Sur Pittel, ringrazzja l-rapporter u kollegi kollhom tellhom il-kuraġġ illi ma jagħmlu xej, ma jagħmlu l-ebda pass lura fuq xi ħaġa li aħna tassewem minna fija hemm tassewem minna li kienet utli għal-ġitadini tagħna. Grazzi għal dawk il-klim ta' ringrazzjament issa għanna kellima oħra Istanna Sur Lisa għal żewġ minuti. Grazzi. Komissarju Dalli, onorevoli membri, aħna dizappuntati imma ma naħsibx li ir-responsabilta edha mal delegazzjoni li negozjat fisem il-Parlament u nixtieq ngħid l ministru lill kummissarju hawnhekk m'għandhomx tort laqqas. Kienem eh, setturi oħra fil-Konsil ukoll li li kellhom problemi ma' pajjiżi terzi li per eżempju il-Komissarju Kut u rappresentanti oħra fil-Ministerju tal-Ekonomija mill-pajjiż tiegħi mill-Ġermanja per eżempju. Ippruvaw ippinġu xenarji veru korro ħafna imma ma setawx jgħidu għalfejn kienu se jkun hemm dan ix-xenarji. Jiena l brah kellimt l-rappreżentanti tal-Ambaxxata Amerikana u tkellimna dwar kwistjonijiet li għandhom x'jaqsmu mal-politika tal-ikel. Tkellimna dwar il-kwestjoni u dak li għal rappreżentant Amerikan ma kienux daqshekk konvinċenti daqs kemm setgħu jkunu u ma nafx forsi aħna kon stajniex naslu għal xi soluzzjoni ma ħadx l-impressjoni li ma stajniex nilħu ftejji mal-Amerikani kieku ma ridniex, imma kien hemm xi ħaġa li veru staġbitnija l-Amerikani tawni dan id-dokument li jitkellem dwar li tikettar fil-Amerika. Per eżempju, fl-Amerika regoli tagħhom jgħidu li minn iridu jiġu tikkettjati Per eżempju, il-kappulja tal-hamburger jgħadu minn fejġej. Kif nistaw nitkellmu fuq gwerra tal-kummerċ jekk aħna rridu nittikettaw ikel biex najdu li huma ġej minn annimali li huma klonjati l iż-żar tagħhom. Nixtieq nistaqsi lill-kummissarju hawnhekk biex jun konsiderazzjoni ta' dan meta jkun ġej biex jagħmlu proposti ġodda. Għax aħna li rridu li nilħuq dawn ir-regolamenti. Grazie ħafna, President ta' Konsel, Sarju, eh, għattu li memxa fejn naraw eh, eh, minnu responsabli. Naħseb li għanna wasal il-ħima dana kollu li nkun onesti. Niklu, klons u nafu li ħat muħi kol klonijat. Punti li kien importanti u nuqqas ta'kom li eh, eh, ma tamlu xej fuq l-importazzjoni ta' embryos u dan jwassal għal clones. Daw kumma clones li sefrew biex jitbedlu. Kummissarju, mux veru li għanna l-ġijiet tal-Unjoni Ewropea li ma t-permettix li kunem prodotti minn eh, prodotti ta' klib, ta' tes sejz għanna daw tip tal-ġijiet fil- fl-Unjoni Ewropea għaliex m'għandix ikollna liġi li ma tippermettix li eh, nofru għal beħ prodotti eh, beħ tal-prattika tal-cloning. Jena naqbel ma' Sinjura Leotard ta' stam xejn ma' WTO hija kwestjoni ta' volontà politika ħagġa li nistaw namluwa, u dan ħadd issodisfa l-Parlament u dak hija l bazi għal ftejn Grazie ħafna, eh, Sinjura McAven, Signora Rosbeck għal-minuta. Grazie ħafna. Sar ħafna xogħol f'dan ir-regolament minna tal-li Leo Leotardu xedaw rapporti allura eh, grazie ħafna għal da. Sfortunatament aħna nafu li ma kienem għastaftejim fuq il-kwestjoni eh, ta' ikel minn annimali klonjati. Pajizi eh, fej il-klonjar huwa projbit imma qed jitlu dat tip ta' prodott bil-bib ta' wara. Ħaġa stramba, aħna rridu trasparenza kompleta, Eh, minn mitzokkor, banak, eh, pinnoli, televizjonijiet, eh, Maġ qed nagħmlu għaw koloranti, antibiotiċi u GMOs u prodotti oħra li li il-konsumaturi m'għandhomx informazzjoni fuqhom fuq it-tikketta Dak li aħna rridu huwa li ikonna li kun naturali kemm jista' jkun għaliex ma noqdux attenti għas-saħħa u benessri ta' għalina u għall-bejjem li aħna għandna aħna rridu nuru iżjed responsabilta lejn it-tfal u li kulħadd fl-Ewropa. Grazzi ħafna. Naddu issa għas-Sinjura Ħassi għal-minuta u nofs. Grazzi ħafna u hija ħasra kbira li din il-proposta mar ma waslitx eh, ma kellix suċċess. jiena naqbel ma dawk il-kollegi li qalu li dan huwa dovut għal fatt li kommissjoni u l-Kunsill iddeċiedu li għatu priorità dell-interessi ta' dawk li eh, jipproduċu il-laħam barra mill-Unjoni Ewropea il-saħħa tal-konsumaturi ġi sakrifikat fuq dak l-altar ekonomiku. Aħna ma rridux laħam minn annimali klonjati jew ħalib minn dat tip ta' annimal. Aħna titkellmu dwar annimali li batu. Il-Parlament Ewropew ma kienx uh, eh, reġilu fil-pozizjoni tagħha għamel konċessjonijiet kbar. Il-Parlament kien dispost li reġġalura fuq il-tikettar mandatorju. Saħna nafu li il-Konsil, nafu xin kien il-pozizjoni tal-Konsil. Peter Lise u Sinjura Liotard ġa spiegawna situazzjoni u seħu fuq la kull aspetti li griem ħafna gideb fil-Konsil. Dawn dal-gideb ġew imxerda għatta posta. Nekkaħna, irridu nsolvu din is situazzjoni għanna bżon li nihdu konsidraw il-fat li ċittadini Ewropej ma jridux da tip tal-ħan fuq is-suq. Grazzi ħafna. Sa' signora Grostez minuta. Grazie ħafna President. Signora President, jina nibda nishtiq nibda billi namel komment natura ġenerali. Meta nitkellmu dwar nuqqas ta' fiduċa bin-naħa tal-konsumatur fl-istituzzjoni Ewropew, aħna ma nix nitkellmu fuq da. Nuqqas ta' fiduċa hija moħliqa mill-individwu li jamlu għal raġunijiet personali, għal raġunijiet eh, privati tagħhom. Imma reġgħu għal sustanza din il-negozjat eh, li ħafna drabi konna għenet eh, għaddejma tul il-lejl, disappuntati ħafna li ma nxieċ għax eh, il-Komissjoni għandissa eh, ħafna xogħol qudiema bi proposti ġodda l-ħabba l-avanzi teknoloġiji huwa essenzjali li aħna nemmendaw u naġġornaw di leġiżlazzjoni nanu materjali. Eh, ja importanti ħafna li dina nsibu soluzzjoni jaħna. nistax naċċettaw li m'hemmx eh, ċekkjar ta' teknika ta' klonjar jew ikel li jiġi prodott minn da' tip ta' teknika biex jitma l bnedmin. Hemm prinċipji u aħna naqblu magħhom din il-kamra. il għandhom bżonn jiġu informati dwar fejn minn fej jiġi dalikel minn ta' tip ta' prodott eh, klonjat. Rridu nigarantixxu trattabilità u t-tikketar. Jena nafu li l-Kummissarju dalli u dispost li jitfadaw fuq dan il-kwestjonijiet u jagħti risposti għal dawk l-affarijiet kollha li għandhom ma rispondew xista. Il-traċċabilità hija essenzjali. Il-konsumatur Ewropew għandu bżonn jażel dak li jiekol u jkun jaf x'qed jażel. Eh, bħala l-leġislaturi Ewropej ma nistgħux nippermettu li l-opinjoni pubblika Ewropea tajt li l-Ewropa ma tagħmel xejn dwar dan, sempliċi fatt li aħna ma rnexxinniex niftehmu. Kummissarju, jiena naf li inti trid ti teleb din il-problema istituzzjonali aħna għanna u dimna tittati garanziji il konsumaturi u tittati garanziji u koll l-industrija agroalimentarja l alloċ għaddej, irdun għanna bżonna ġiexu kemm jista' jkun mala biex nsibu soluzzjoni minn da kollu. Grazzi. Grazzi ħafna. L-Onorevole Arsenis għal minuta. Kommissarju, tal-Konsell, jena mux ħankun daqseg diplomatiku, intu me propostu li jkun proibizjoni ta' ikel mill-annimali klonjati, ma komissarju ħat ma jista jikel jifsa jishti ikel minn animali klonjati, dawn huma għaljin ħafna biex wieħed jużom għal-ikel. Dak li ħaj jintuża bħala ikel huwa dawk li jitwildu minn dat tip ta' annimali. Aħna għalhekk aħna eh, rridu li dawk li jitwildu mill animali klonjati jkunu tekkjati sew. Sfortunatament ir-rwol tiegħek fil-negozjati ma kienx produttiv. Inti qed tiġġieled kont tip ta' t-tekkjata. U dak huwa denominatur komun bażiku, dak l-għażla tagħna li kien l-opportunità għalina biex ikonna ftehim, jekk jogħġbok, isma' Isma u tallem mill-lezzjonijiet, isma minn din l-istituzzjoni u għarġa offrinna eh, proposta deċenti. Grazzi ħafna sura senis. Naddu issa għall-onorevoli Schnellart għal-minuta u nofs. Grazzi ħafna, Sinjora President, Kommissarju, l-Sinjuri. Jina u koll, verament id dispeċini il-negozjati ma kellum suċċess, speċjalment inħabba li aħna ħajkodna s nistennew iżjed għal regoli eh, minn più nanoteknoloġija fil-likel u fil-prodotti li jistgħu jiġu minn pajjiżi terzi li aħna li huma ma jafux ma jafux fuq l-Ewropa. Aħna qed nitkellmu fuq klonjar ta' annimali u mill jider hemm diffikultajiet kbar fuq dan. Hawnhekk jiena naħseb li konna qed nitħattu mattu l-lejl kollu lejnu sejrin u fl-aħħar tal-ġurnata eh, kollox sfaxxa. Imma nħarsu lejn punt wieħed, aħna qed nitkellmu dwar ħafna kwistjonijiet, ħafna leġislazzjoni li eh, ħna għamilna l-istess strategija simili għal teknoloġija ġenetika. Ma rridniex u għamilna valuri ta' limiti fil-valuri u teknoloġija fl-aħħar tal-ġurnata evoluzzjonat b'ċerta forma li l-standards iżjed eh, baxxi ġew mill-ħuqa. Hawnhekk nis u ma nħasbin dwar l-aspet tal-benessri tal-animali u l-periklu li joħorġu minn da. Jena tkellimt ma' esperti xjentifiċi u jgħidu li din il-kwistjoni mhux ħaġa li eh, tapplika. Ma diċ tapplika, jekk aħna nitkellmu dwar klonjar ta' animali u l-żviluppi xjentifiċi hija ħaġa eh, dubjuża aħna għandna bżonn nħarsu lejda biżjed birreqqa biex naraw x'bażi għandna nistabilixxu biex ma nippruvawx bil-leġizlazzjoni, leġizlazzjoni li eh, waqfu ċerta sviluppu. Grazzi ħafna. Issa naddu għal Sinjura Sarbu għal minuta u nofs. Grazzi ħafna, Sinjura President. Fellow qabel kollox nixtieq Nuri, eh, disappuntamenti għaj wara l-sfasċa u negozjati, wara daw xurk twal ta' xol il-rizultat eh, kien disappuntani. Eh, stajna kien nuftejn il-rapporter jiena nixtieq nifraħ eh, lila għall-isforzi tagħha sa dwar l laħam mill-annimali klonjati u dawk li twildu minnhom eh, il-Parlament kellu kull kien verament raġun meta u kompla fis pożizzjoni tiegħu. Iċ-ċittadini Ewropej ma jridux li jkollhom dat tip tal-laħam fil-katina tal-ikel. Matul il-proċess ta' negozjati il-Kunsill injorat dan tħassib leġittimu, aħna jizzispeċina dwar da. Jekk aħna, eh, kiku aħna aċċettajna proposta eh, aħarija tal-Konsil ma kunx nistaw najdu li verament qed niddefendu l-interessi u xewqat ta' ċittadini Ewropej li ma jridux li kollhom laħam klonjat fuq eh, l-imwejjed tagħhom. għanna bżon li konna regoli ċari dwar it-tekketar fil-kwalunkwe eh, mossa b'dan il-kwestjoni. Sa sanħarsu li ġejjin, infakka l-Komissjoni dwar l-impenni li saru fl-Ottubru tal-2010 li kienu li wieħed jipprojbixxi teknika ta' klonjar għal produzzjoni tal-ikel fl-Unjoni Ewropea. It-tieni daħl sistema ta' traċabilità għal materjal ta' riproduzzjoni li jiġi maħut minn annimali klonjati barra l-Unjoni Ewropea. Din l-impenn ġi repetut diversi drabi u għandu jiġi rifless fil-proposta l-ġdida li ħatiġi eh, mreqsa, eh, mreqsa. Eh, nispera l-istat mem jihdu nota tal-tassib leġitmu tal-tassib. Naddu għal Sunjura Gardini. Grazzi, kollinejt illi jina naqbel ma dak li għallu kollegi jina kol kont parti minn delegazzjoni tal-konċiljazzjoni u jina kollinejt illi aħna konna etnittamaw u ma konna deluzi u rrabjati safra mill-ħarri dan ejda din għax eh, għanna l-fuq minn 500 miljon ċittadin illi minkejja riċerka kollu, sħarriċ kollu, huma ċittadini illi jgħidu u leħen wieħed maġġoranza tagħhom illi ma jridux fuq il-mwejjed tagħhom ikel ġej mill-annimali klonati u l-żar tagħhom. Għalhekk it-tekkazzjar u t-traċċabilità u l-inqas nistgħu nagħmlu. Aħna qegħdin nisħu fuq il-minimu, aħna kiku għahna ċattajna kompromess, aħna kon għahna ċattaw kompromess li ma jiswa xejn. Għandhom għandu raġuni sur Pittella. Aħna eh, għanna u koll, jisqedin nattu xemx bl la unek għaw dan huwa bażikament pakket fira. Għaliex ħadd moħaj jenfa' il luf fuq barri biex jibbati jgħattaw il-bija pala hamburger. Aħna konna ħan aċċettaw deregolazzjoni li mhijiex aċċettabbli. Amma aħna ma nistgħux nqogħdu hawnhekk nitħamqu biex niddefendu eh, xi ħaġa li kien nqogħdu falliment kollettiv ma kienx kollettiv. Dan falla mizerjament għax ngħidu ċittadini li l-industrija kbar regolu tal-kommerċ jiswu ħafna aktar mill-ċittadinanza Ewropea u aħna li aħna suppost hawnhekk għadin nirrappreżentaw u nħarsu għalhekk jiena irrit ngħid Ej nibdew miġdijt b'attitudni ġida mġiba ġdida għaliex jiena u nittama il-daba eh, li jmiss istennijiet u rrida ta' ċittadina jkunu rispettati. Grazie, signora Galina e signora Morkanait, al minuto Morkanajte Mekulina minuta. Tifti kad viena pagrindinių modernaus pasaulio e varomųjų jėgų yra Se Sapli kulħat hat mal-fat li waħna ah, il-portħat e, e, u dinja moderna hija informazione. L-istess nistgħu ngħidu dwar is-sikurezza fil Għan eh, nispera n-adottaw regoli ġodda dwar informazzjoni ġenerali fuq eh, l-ikel u kwestjoniet simili bħal dawn bħal ma huma l-fruit eh, juices u prodotti tagħhom. Sfortunatament aħna mar nexxinna lix naslu għal kompromess fuq it ta l ikel u reġajna pass lura mm, naħseb li wieħed għandu jiżgura li l-soċjetà tirċievi l-informazzjoni li għandha bżonn. Aħna nippreżentaw argumenti dwar diffikultajiet li jistaw jinqalaw għan negozji. Dak huwa kien l-argument tal-Istati membri li eh, opponu il-proposta tagħna fuq l-formazzjoni għal konsumatur għalhekk il-konsumaturi m'għandhomx il-possibilità li jkunu jafu eżattament jekk il-malk il-ħalib li qed jixtru ġej minn annimali klonjati. Ma dan huwa parti mill-istorja aħna għandna wkoll ma rnexxinniex niftħu il-bib għall-applikazzjoni tal-aħħar teknoloġiji fil-industrija agri eh, eh, tal-ikel. U nispera li konna deċiżjoni kemm jista' jkun malaw u malaj. Grazzi ħafna. Eh, Signora Miginis l-ewwel għal-keċ li għaj. Grazie ħafna, Signor President. Verament surpriz li aħna ma wasalni xaftajim, jiena mill-opinjoni tiegħi mill qed nara jien li kien hemm wis differenzi madwar il-mejda u ma nafx ma nafx li wieħed kif wieħed jibda laqa fis-seba fis-seba u fis-seba ta' fil-għaxija kienet ħaġa eh, tajba għada bżon insolvu il-problema biex forsi nifirdu il-leġislazzjoni f'żewġ partijiet. Fuq il-kwestjoni ta' klonijiet, unna hija kwestjoni verament sensittiva u hemm tħassib dwar il-benesseri tal-annimali fuq dan, ma l-kwestjoni tal-materjal riproduttiv hija ħaġa nindirizzaw għandna bżonn inkunu ċari dwar kif fil-qafas tar regoli ta' WTO li se jiġi interessata il-bdiewa, il-raħala fl-Ewropa għandhom eh, ridu eh, aċċess għall-aħjar tal-ekonomġi biex ikun zeddi eh, produttivi. Għandna kwestjoni ti rridu solvu f'din il-Kamra, u spara nkun son solvu forma soddisfazzjoni jista dwar kwestjoni tal-standards tal europa kontra dak tal-pija tad-dinja, aħna nimportaw prodotti tal-ikkel fl-Unjoni Ewropea. Aħna nafu eżattament dak li qed nimportaw palma qed nitolbu għal dak li jiġi prodott fl-Unjoni Ewropea wkoll dik ħaġa ħaġa li rridu nindirizzaw ukoll. Grazzi. Naddu issa għal mikellim li miss eh, Sinjura Kadenbach. Geehrte Frau Präsidentin, Herr Kommissar. Grazie ħafna, Signora President, Kommissarju, l-ewwel qabel kollu jien nixtieq nirringrazzja l-Kommissarju għal sforzi kollha li huwa għamel biex eh, jipprova eh, fil-dak li huwa xaqsam prevenzjoni, nisper nispera li jagħmel hekk dak li għandu xaqsam ukoll materjal klonijat. Jiena naħseb li kolħat kellu esperienza ta' sijat, ta' negozjati verament intensi, u bħala reprezentanti tal-Ewropej, ta' ċittadini Ewropej, aħna kena nadottaw eh, nadottaw pozizjoni ċara flimkien ma' 500 miljon u aħna rridu tikketti ċari dak huwa il-minimu, soluzzjoni minima li nesiġu. Aħna nixtiequ li jkun hemm fuq l-annimali klonjani u prodotti minn daw tip ta' annimali, indipendentement mill-ġenerazzjoni li tkunu Jiena ma fimx eżattament għaliex il konsil eh, ma mxejkax huma wkoll eh, u reprezentanti tal-Istati Membri. Għaliex ma kienux il konsil fin naħatana tagħna, ma lider jinfen tal swa mizjet interessi tas-suq militat tan-nies. Aħna rridu li n-nies ikunu l-ofol fil ġejjinu mux mhux is-suq. Grazzi ħafna. Nablu s-naddu s-saqassur Kosling għal-minuta. Signora President, Il-politika ta' ħarsin tal-konsumatur hija eh, waħda mill-iżjed importanti fl-Ewropa. Aħna għanna bżon implementaw ħarsin tal-konsumatur forma konsistenti għax jekk nagħmlu xekk inkunu eh, ċittadini ma jafdawni iżjed daqqas Eh, max ma jridux dat-tip ta' prodott u laqqas il-bdiewa għaw raħala. Naħseb li stati membri għamlu għat-posta biex din inizjattiva ma tfalli għax tkellmu dwar gwerra ta' kummerċ punt li u għamre referenza li diversi drabi imma dak kien biss skuża Il-politika ta' benessri tal-animali huwa biżejjed biex eh, eh, nieħdu azzjoni, kummissarju, nispera li toffra regolament kemm jista' jkun malaj għandna bżonn azzjoni hekk kiex bok tistenni xi xhur avanza bi proposta kemm jista' jkun malaj. Eh, prohibizzjoni ta' cloning għandu jkun l-ewwel pass aħna għandna ninsistu li jkollna regolament. Għaxin kera maċkunat inkompatibli. Grazzi ħa. Onorevole Boska. Ma rridx li eh, fit li minnu responsabli ma naħseb li il disfatta tal-proċess ta' konċiljazzjoni il-cloning huwa ħaġa sensittiva ħafna. Dolli ma kienx l-ewwel waħda eh, jew l-aħħar waħda, hemm eluf ta' esperimenti li jfallu. Mm, L-annimali jitwildu deformati jitwildu jew jimutu wara ftit ġranet. Il-cloning huwa għar mill-gaġeċ jew trasport minar il-ma u ikel. Allura il-proibizzjoni tal-annimali klonjati u eh, eh, dawk li twildu minnhom għandux tkun parti bid-direttiva fuq l-ikel. Ma nishtiqx nitkellem issa Eh, fuq din il-kwestjoni b'forma komprensiva għandna bżonn nibatu sinjal għax l-annimali m'għandhomx ikunu fl-Ewropa. No, mhux Skutta. Issu xkotta. Grazzi dawn il-ġodda l-ikel il-ġdijt huma prodotti tal-ikel li jridu jaddu minn proċess ta' produzzjoni u joħorġu modifika tal-nutrizzjoni tagħhom ukoll u jien għandi dubi fuq il-regolamentazzjoni fuq il-likel ġdid. Sejr ikun il-rapport fuq il-regolamentazzjoni tal-GMOs jekk naraw illi din inklinazzjoni toħroġ mill-genetic engineering u dan l-GMOs u fil-fatt manipolazzjoni ġenetika. Kif għan irregolaw is-sikurata ta' dan l-ikel bejn l-istati membri kollha? Kif nistaw wet u tekst neċessarji biex naraw li dawn ikunu sikuri, se jkunu kriterji tal-definizzjoni ta' dan il-prodott, U fuq kollox kif informaw il-konsumatur fuq il-karatteristiċi u l-ingredienti nutrizjonali li għandhom eh, dawn il-prodotti, aħna irridu nħarsu il-prodott, il-konsumatur u l-nużaw dawn il-prodotti mod eh, xira u għalek għanna bżon informazzjoni korretta u għalek traċċibilità u fuq kollox prodotti li eh, ta' animali klonjati li aħna t-provaw namlu importanti għal kulħadd. U grazzi Senjura Savella. Naħseb illi Hawnhekk qed nitkellmu dwar nuqqas informazzjoni li tingħata l-konsumatur. Jekk hemm trasparenza għal ċittadini tal-Ewropa, hemmhekk dejjem taqma l-problemi. Dejjem ngħidlek. Veri meta edin naraw li kunem reazzjoni kontra prodotti illi huma derivati dawn tip ta' animali klonjati mela miħu deċiżjoni irrid jagħti attenzjoni l-attenzjoni pubblika. Informazzjoni u trasparenza huma ta' importanza ewlenija jekk aħna irridu nispiċċaw dan proċess li aħna bnejna. Grazzi. Mela, kaċċijaj ntem naddu għastur dalli. Grazzi. Jina ħat nota bil-reqqa tal-opinjonijiet illi jissemmew tul dan id-dibattitu. Ringrazzja l-membri onorevoli tal-ledja tagħhom u naċċertahom għal dar boħra. Il-Kummissjoni se tissakta fix-ħidma tagħha mal-Parlament u partijiet kollha involuti fis-settur biex tipprova tilħaq lan komuni li timxil qoddim l-aktar fis fuq żewġ proposti fuq li keġġit u l-kronjar. Nisħaq li il-pozizjoni illi ittieħdet mill-Kummissjoni tul il-laqa tal-konċiljazzjoni konna qegħdin nresqu ħafna proposti f'dan ir-rigward kien illi kifet qabel kull soluzzjoni jew kompromess illi jista' jintlaħa jista' jitwettaq fil-prattika tkun ġustifikata u proporzjonati. Sa nixtiequ x'nixtiequ anke għal minu responsabbli għal konsumatur jina, ġifieri nixtieq ovvjament nagħti l-iktar informazzjoni possibbli konsumatur. Iżda dan irid isir għabbażi ta' evidenza ta' prova, provi. U aħna għandna bżonn evalwazzjoni ta' impatt u dinja xaħad, xi di dejjem kienet il-pożizzjoni tagħna. Aħna qatt medna xejn kontra din tip ta' jar. Ma konna qed ngħidu li kull deċiżjoni konna qed ngħidu irid jiġi evalwat biex naċċertaw l-impatti dan ser ikollu fuq ċedini tagħna. Kemm ikunu produtturi kif ukoll konsumaturi. U jiena tandi dik il-pożizzjoni. Jiena naċċertakom illi kummissjoni, servizzi tal-kummissjoni u jien ser nkomplu naħdmu fuq din is-sfida bid-determinazzjoni l-enerġija kollha. U jiena naċċettakom, speċjalment is-sur Tejs, illi jiena ma nipposponix deċiżjonijiet li għandhom jittieħdu. Merci, Monsieur Dali. Euh, Grazzi, Sur Dalli. Fisem minn kunsil Signora Ġiri, u prezentant taħħa minħabba li tilfet l-ħina. Signora President, Kummissarju, membri onorevoli. Grazzi tassew ta' dan id-dibattitu. Fissem il-Presidenza kif ukoll fissem il-Kunsill. Jiena nixtieq ningrazzja mod partikolari lil daw kollha li jagħmlu kontributi tagħhom għad-dibattitu illi konferma l-isforzi li saru mill-Presidenza Ungeriża u illi wrew rikonoxximent tal dawn l-isforzi. Aħna nilqgħu ukoll il-fatt li tul il-proċediment ta' konċiljazzjoni kien hemm ħafna argumenti li tresqu illi reġaw tennuhom hawnhekk illum. Aħna nixtiequ nirrifjutaw dawk il-suġġerimenti u l-allegazzjonijiet li jgħidu li jew il-Konsil jew il-Presidenza Ungariża ġabruħom b'mod li ma kienx senċier jew li kien iktar favur l gruppi ta' interess aħna naħseb li dikussjoni tal-kodeċizjoni jenitna għaliex għanna issa responsabilta li it-nej jridu nġorru, aħna ma vera ma nesċinix nilħu ftehim. izza maħabba vek jista' jkollna kull tip ta' prodott li spiċċa fuq il-mejda tagħna din għar mill-aħħar offerta li res il-Kunsill aħna konnedna li għalmenu l-annimali klonati u l-tfal tagħhom għandhom jiġu proibiti. U għawnek xtaqna li konna traċċibilta għazzar taħħom xtaqna jkonna t-tikketjar u kol. Pero ovvijament hemm il-limiti. U rridu nkunu reġenati, per esempio jena salami u t-tikketjar ta' salami u dak kollu li jinvolvi. Eh, aħna u kol mux tal-leg biex rridu nħarsu lejn il-prezzijiet l-ispejjeż u l-limiti li jridu niffissaw. Inkina membru onorevoli li kwota dokument interni tal konsil signor Leffert. Dawn ovvjament iddiskutejnihom. U dawn enuna biex naslu għal pożizzjoni tagħna tal-lum. Kien hemm sentenza inti battu eh, eh, kotajt minn dan id-dokument. Imma inti ma semmejx il-fatt illi skont il-konklużjonijiet ta' dan id-dokument hemm riski riski għal dak li huwa kompatibilità ta' WTO għal WTO u dan naraw ukoll fl-istess konklużjonijiet illi fil-fatt it-tikketjar ikun l-aħjar soluzzjoni aċċettabbli. Għadin hija parti kien parti mill-pakkett li l-aħħar eh, offerta li aħna resaqna fil-kunsil fil konġiljazzjoni Ija naqbel miegħek illi jekk aħna ħankomplu nieħdu passi oħra irridu l-ewwel net Naċċettaw illi il-progress fil dinja ta' xjenza, speċjalment fil-qasam tal ta' flikel, ser jagħmel progress u ser jagħmel l-avvanzi. Issu dan li wedna li meta konna qegħdin nitkellmu dwar prodotti ġej minn annimali klonati li ħaj jkun hemm proposta separata li ħadd titresa u din xi ħaġa aħna nilqgħu bisħieħ. Grazzi ta' mela, biex nanqu dibattitu iċ-ċer ta' delegazzjoni tal-konċiljazzjoni is-Sur Pitella. Grazzi, jina naħseb illi mill-interventi kollha tal-kollegi u jina ningrazzja l kulħadd imda mill rapporter u mill dokumenti illi fil-fat il-rapporter tkellmet dwaru fejn hawnhekk qed nisħu fuq kif l-aċċettazzjoni tal-proposta tagħna mit kienieċ se toħloq xi gwerra kummerċjali din hija. Hija u għaddan qed ngħidu hawnhekk mingħajr ma nipprova niġġielet. Juri li ma kienx hemm falliment kollettiv, kien hemm falliment minn parti li u falliment ta' responsabilta minnaħat tal-gvernijiet. Issa fid-daw ta' dan, u musa ta' li t-tikketjatura sempliċi tal-laħam ta' bejjem ta' annimali klonati illi laqqas ma setet tiġi konsidrata bħala ftejim li huwa bizzejja tal-Parlament. Għaliex, bażikament kont tifruna kien ftit iktar minn xejn. Issa t-niprovaw ngħidu sa sadan għadda, nerġgħu nipprovaw nibdew mill-bidu. Nafu x'inhuma l pożizzjonijiet tal-parlament nafu li danu da jirfletti dak li ta' din li hija l-tekkettatura tal prodotti tal-animali klonati u t-tfal tagħhom minn dan huwa il-minimu. Irridu naħdmu fost il-gvernijiet tagħna biex dawn jaċċettawhom. Bħala minimu. Sur dalli, issa, jina naf, inti għandek rida qawwija tajba ħafna jekk joġbok, tina mill-aktar fissa biex tagħti ċans il-Parlament li japprova r-regolamentazzjoni fuq il-cloming għatina proposta minna ħatakom illi tilqa il-pożizzjoni tagħna. Issa fuq inna materjali illi hawnhekk eh, ukoll eh, timbet mill-cloning hawnhekk ukoll nistgħu nifxu il-qudiem fuq. Issa l-aktar ħad, l-aħħar ħaġa, intom rajtu xini laqda bif il-Parlament Ewropew laqda li għandek kważi mal-dawra kollha tal-Parlament. Intom forsi sibtu illi aħna minn tagħna ma konniex maqodin fil-pożizzjoni tagħna, ma ma nistgħux nagħmlu dan l żbara f'kwistjonijiet sensittivi fermi li jittrattaw is-saħħa ta' ċittadini aħna dejjem ħankunu maqodin. Grazzi. Point d'ordre, Monsieur Eustace, parce qu'en principe le débat est clos. Sustat, inti tagħmel punt ordni, suppost għalaqna d-dibattitu. Iva punt għax f'ħafna kozanijiet u d-dibattitu s-sur daħuft l-mġibatija u kienet diskustanti. Għalix, għax insinjora la Pence taqset mistoqsija Sur li u jekk inxjaf bil-opinjoni tal-Konsil. X'kienet? Sur li inti weġibt il mistoqsija ma mhux il-mistoqsija, dinja mistoqsija kruċjali. Innuqas ta' ftejjin fih dan il-Kummissjoni jekk hemm waħda tista' tkun relevanti. Isbiri deħud istur de guft isu qed eh, jipprova jevita joħrab minn dana kollu bil-argumenti ħażina. X'taħseb il-Kummissjoni fuq? Il-Kummissjoni tgħid il-President diġà tkellmet il-blue card ta' Sinjora Lapage ġi indirizzat ukoll kien indirizzat ukoll rapporter. Il-Kummissarju l-wieġeb issa jekk inti titterri tamel pontijak, ħajkollok tamlu fi stadju li jmiss. Għax ħajkon għanna dual dibattitu li jmiss. The uh, next item on the agenda is the... Il-punti mis fuq l-agenda, il-mistoqsija bil-fom fuq il-revizjoni tal-qatt tal-kummer tal-negozji żgħar.